Uh, before I read the decision. Qabel na Abel, ma naqra deċiżjonijiet tal-koordinaturi nixtieq infakkarkom li lum għandkom bżonn il il tal-votazzjonijiet għalhekk ippreparawhom u nixtieq ninformakom li fuq talba tar-rapporter il-punt 15 ħajkun posposta. Iġifiri, għan il-votaw fuq it-talbit iż-żar xarieħor, id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi. Il-komitat ħajisma il-rapporter tal-ġus maquda fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-kultura fil-5 ta' Mejju jew fis-6 ta' Mejju permezz ta' konferenza bil-video il-program ta' u l-missjonijiet tal-Kumitat um, għal-2015 se jiġi ċirkulat permezz tal-posta. E- e- il-rapporter għal-budget tal-2016 hija il-ċer. Laqa straordinarja ħassir fil-27 ta' april fil-axija. Il-presidenza tal-Lussemburgu ħatiġi mistiedna fil-kumitat tagħna flaqa f'Lulju. Is-servizzi legali ħajkun mistieden imma prezentazzjoni fuq l-screening leġislattiv il-rappresentant tal-komitat tagħna fuq il-netwerk tal-konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet tal-persuni eh, b'diżabilità tkun is-sinjura Hawtala u laqa informali mal-Kunsill il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Ġustizzja ħassir wara il-laqa tax-Shadows fit-28 ta' April fi Strasburgu. Dwar l-opinjonijiet, l-Sinjura Hawtala tieħu l-opinjoni dwar il-ħarsin kontra l-effetti tal-applikazzjoni estraterritorjali tal-leġislazzjoni li tiġi adottata minn pajjiż terz u l-azzjonijiet ibbażati fuq dan jew li jirriżultaw minn dan. U l-sur Duda ħaj uh, jieħu l-opinjoni lejn suq wahdini eh, digitali u lat marbut ma' dan dak kollu marbut ma' deċiżjonijiet deċizjonijiet tal-koordinatur għalhekk issa ngħaddu għal punt 14 u dan ħajkun vot elettroniku fuq il-Konvenzjoni Ewropea fu eh, il-protezzjoni ta' servizzi fuq eh, l-aċċess kondizzjonali u suppost għandkom il-kards il eh, ta'kom tal-votazzjoni u ħanivvotaw b'mod elettroniku u l-votazzjoni hija miftuħa. I close the vote. Not... Il-vot malu? Le? Anzi, għadu miftuħ il-vot. Issa nagħlaq il votazzjoni So it has been adopted. Alek għaddit 21 kontra 2 u assenzjonijiet ma kienx hemm. Punt 15 il punt 16 issa. il-vot dwar it-tisħiħ ta' ċertu aspetti tal-prezunzjoni tal-innoċenza, vot elettroniku, il-vot miftuħ, skużawni jgħid il-President. L-ewwel net Which is the Sorry, uh, sorry. Skużawni, l-emenda 65 keċokkom ollu idejkom biex nivuta. favur kontra astensjonijiet għaddit. Umbat kompromess numru wieħed l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. It-tieni parti favur kontra We will check the... Għanitċekjaw ftit dan il-vot elettronikament. Niftaħ il-votazzjoni. Malu għassa votazzjoni. U għaddit 14 favur 10 kontra u memx lebda astensjoni. Il-kompromess numru 2. F'żewġ partijiet. Keċobkom għall-ewwel parti u l-ftit idejkom minnu favur, kontra. U niċċekkjaw. Nala il-votazzjoni. Taddi 15 favur 8 kontra. Mem lebda astensjoni. Tini parti favur kontra astensjonijiet. Taddi Kompromess numru 3. Favur kontra astensjonijiet. Ġifiri taddi u kol. Kompromess numru 4. Favur kontra astenzjonijiet. Ġifri din għaddit ukoll ċar. Kompromess numru 5. Anzi, skużawni, l-emenda 74 favur kontra. Astenzjonijiet u din ma taddiġ din l-emenda. Kompromess numru 5 favur kontra astensjonijiet u taddi. L-emenda 78 favur kontra astensjonijiet din ma eh, taddix kompromess numru 6 favur kontra astensjonijiet u jaddi tal-kompromess. Emenda 8 u anzi 83 favur kontra 83 astenzjonijiet. din l-emenda ma taddix. Emenda numru 18, favur. L-emenda 18 favur kontra astensjonijiet u din intlaqet taldi. L-emenda 85 favur kontra. Aħjar niċċekkjaw. Niftaħ il-vot. Nala il-vot. U din ma għaddiċ. 10 favur 2 żewġ astenzjonijiet, kompromess t-minja, favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 88 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 9. Minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. U din tgħaddi, Jaddi. L-emenda numru 92 favur. Kontra astenzjonijiet. U din l-emenda taddi 93 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess numru 10 favur kontra astenzjonijiet u dan intlaqa. Issa. Kompromess numru 11 favur kontra astensjonijiet jaddi l-emenda 22 favur kontra astenzjonijiet u din, taddi. L-emenda Mija u wieħed favur kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess numru 13 favur kontra astensjonijiet jaddi l-emenda 106 minu favur kontra astensjonijiet Taddi 107 favur kontra astensjonijiet. Taddi l-emenda 24 favur kontra astensjonijiet. Taddi l-emenda 25 favur kontra. Astenzjonijiet. Għajan niċċekkjaw il-vot elettronikament, vot miftuħ, vot manu. U din għaddiet Kompromess numru 14 favur. Kontra. Astensjonijiet. Tadi. Kompromess 15 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet uħan nitċekja. Għalek niftaħ il-vot. Iva, għaddit. Emenda numru 113 favur kontra. Astenzjonijiet. Ħan iċċekjaw ma nixċerti. Vot miftuħ. Nala l-votazzjoni. din ma għaddiċ. L-emenda numru 114 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ Emenda 28 favur kontra astensjonijiet. Eja niċċekkjaw ukoll. Probabilment se tkun għaddit maħjar niċċekkjaw ftit. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Iva. Għaddit. Kompromess Numru 16, favur. Kontra. Stenzjonijiet. Jaddi. Kompromess 17, favur, kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Kompromess 18. Favur? Kontra? Astenzjonijiet. Jaddi. L-emenda 33 Kompromess 19 Favur kontra Astenzjonijiet. u dan jati. Emenda 36 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 37 issa favur kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niċċekjaw. 26 ehm, edin persuni għonek edin nifutaw ġifiri, mistax ikun li jistaġejna għal total ta' 25. Sur Duda mux supposti vota? Din għaddit? 39. Emenda 39 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 38 favur kontra astensjonijiet maddiċ L-emenda Kontra, favur kontra wieħed u erbajn, favur kontra astensjonijiet maddiċ 42 favur kontra astensjonijiet għan iċċekjaw. Yes, I close the vote and this has been rejected. Uh, 44 Erba u erbajn. favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess numru 20 favur kontra. Astenzjonijiet. Ejja niċċekkjaw ftit. għaddiet dan għadda dal-kompromess. Emenda 48 favur kontra. Astensjonijiet. Għaddiet l-emenda numru 5 favur kontra. Astensjonijiet. Għaddiet 49 anzi 50 jgħid president favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 22 favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess 23 favur. Against. Abstention. Kontra astensjonijiet jaddi l-medda 57. Favur. Kontra. Astenzjonijiet din taddi. Emenda 58 favur. Kontra astenzjonijiet taddi l-emenda numru 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 59 favur kontra ħan iċċekkja. Votazzjoni maluqa. Din ma ddiċ. Din l-emenda. L-emenda numru 60 favur kontra. Astensjonijiet ma ddiċ. Kompromess 24 favur kontra astensjonijiet jaddi L-emenda 63 favur. Kontra. Astensjonijiet din ma tintlaqax. L-emenda 64 favur. Kontra. Astensjonijiet din kollox sew tintlaqa. L-emenda 10 kontra favur kontra stenzjonijiet u kol tintlaqa. L-opinjoni kollha kemmi jissa b'mod elettroniku votaw għalija, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet. and we continue uh, with Inkomplu bil-punt numru 17 professjoniet logali fi Spanja u li dejkom minn favur kontra astenzjonijiet għaddit punt 18 Signora Hautala, grazzi Presidenza, biex xtaqt ngħid illi fl opinju tiegħi memx għalfejn li kontestaw il-bażi legali jekk il proposta mill komissjoni Iżda nixtieq ngħid illi kumitat ġuri għandu jirrekomanda lill kumitat fuq l-ambjent saħħa Publika u sigurtà tal-ikel biex ma jkontestax il-bazi legali tal-Kummissjoni sakemm ma jkunx hemm prospożizzjoni sostantivi tal- eh, li jiġu emendati. Iġifieri jiena naqbel ma' proposta fuq il-bażi legali ma qed nagħmel dan il-kumment biex forsi l qudiem jekk ikun hemm bidliet sostantivi kif ġew suġġejti minn MVF ikunu possibbli. Sulfas. Naħseb li d-deċiżjoni hija dik it-tajba għaliex naħseb li hija wkoll l-iktar waħda li tagħmel sens mill-aspett legali. Il-konsiderazzjonijiet l-oħra ma jsibx jkunu ġustifikati, jiġifieri Meta wieħed iskollox din hija deċiżjoni tajba. Tajjeb, mela nivvotaw issa billi nollu jdejna minn favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Punt numru 18. Anzi, 19. In kamera. So anybody who doesn't dawk minnkom illi ma skomx dritt illi skumnu In flaqa in kamera kieġobkom ħallu l-kamera.